ħaġa li qed nofru l-pazjenti għax aħna qed fl-aħħar qed narfu d dritt tal-pazjenti kollu aċċess għall-aħħar l-aħjar kura. Grazzi ħafna Sur Grostet nalqu d-dibattitu u nħanivvotaw fuq dan is-suġġett għada fl-offsinar. Il-punt li fuq l-aġenda tagħna tal-lum huwa eh, dibattitu konġunt fuq l-Alzheimer u dawk eh, u l-inhalers tal-azma. Mela ħanibdew bis-suġġett verament importanti li huwa mm, dak li trattat is-Sinjura Mattias dwar l-Inizjattiva Ewropea dwar il-marda ta' Alzheimer u demenzja. Batanna mistoqsija orali eh, dwar eh, l-istrument biex jieħdu n-nifs dawk tal-azma l-inhalers. Limella, l-ewwel qabel kollox ngħaddu eh, l-kelma lis-Sinjura Mattias bħala erba' minuti bħala r rapportetta ta' dan il-punt. Grazzi. Muito obrigada, Sr. President. Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt nibda bil-intikom eżempju li nasib huwa ċar ta' kemm din l-inizjattiva hija urġenti. Dejna naħdmu sitt xorilu fil-fatt eh, hawnhekk fil-Parlament xed nitkellmu fuq il-żmien bej il-votazzjoni bidu fil-rapport. Eluf ta' persuni fl-Ewropa se jkunu żviluppaw l-Alzheimer's f'dan iż-żmien li semmejt. Ejja nuru kemm huwa importanti urġenti li naġixxu u għal daqstant il-direzzjoni li ħadet il-Kummissjoni hija direzzjoni tajba. Kulħadd li tiġi trattat ugwali għandna kważi 10 miljun persuna illi jisofru mid-demenzja. Qed nitkellmu fuq eh, daqs medju ta' pajjiż ma tax diskrimina kontra l pajis jiexu mażar, l-istan kunu u arġenti illi naġiċu fil-riċerka, per eżempju, nafu tajjeb ħafna illi numru sej, numru sej irdoppja kull 20 sena jekk ma nqodux attenti rata ħadd tirdoppja kull erba' snin. Għal daqstant rridu nagħmlu riċerka fuq il-kawża u nindirizzaw il-kawża dan huwa l-ewwel pass riċerka iktar, riċerka iktar kooperazzjoni fir riċerka iktar eh, riċerka monologika, imżon nħarsu wkoll sabiex naraw kif nistgħu norganizzaw aħjar il-prevenzjoni, kif nistgħu naraw insibux nis li jivvalutaw il-riskju, għanna bżon personi maħarġa, għanna bżon nejnu l-familji, ma nix nistigmatizzaw il-morda. Pajizi koll għandhom ikollhom pjanijiet azzjoni nazzjonali il huma kompatibbli fuq livell Ewropew. Għanna bżon kooperazzjoni bejn u fiħdan l-Istati membri ma nistawx nippermettu li kunem persuni morda tal-ewwel klassi u tat-tieni klassi kulħadd għandu jkun eh, eh, trattat l-istess independentament ta' fejjex hemm ħafna sens ta' urġenza dwar dan għanna bżonn inkopru kemm jista' jkun servizzi tas-saħħa. U ma nistawx naħarbu milli nitkellmu fuq dawn l-affarijiet sempliċement għaliex għaddej minn kriżi ekonomika. Ir-riżultati ekonomiċi ta' nonazzjoni se jkunu ħafna għar mill kieku naġiċu għal daqstant rridu investu fil-persuni, fil-prevenzjoni, napoġġaw il-familji u napoġġaw dawk li jaħdmu fis-settur illi ħafna drabi ninsew sortentament. Għal kull persuna li soffri mill-Alzheimer hemm tliet persuni illi jisofru saċertu punt persuna li tbati mill alzheimer ma tistax għattasija u ħeda. Għal daqstant ma nistawx nibqaw għaddejjin mingħajr sens ta' solidarieta u kooperazzjoni bejn l-Istati membri sabiex nindirizzaw din it-tip ta' problema. Għal daqstant jekk qed nitkellmu fuq kooperazzjoni, il-koll nafu li dan it-tip ta' xogħol ma stax isir waħdu mod iżolat għal daqstant il-Parlament irid jaħdem b'kooperazzjoni bejn il-gruppi parlamentari kollha u jiena ħana pod ġaħ fil-grupp u anka fil-komitat, fil-grupp politiku anka fil-komitat. Mowiex b'kombinazzjoni kienu nisa biss qed jaħdmu fuq dan ix nisa l-iktar li huma affettwati u ma dawk li jihdoħsib il-morda u għal daqstant jider li hemm diskriminazzjoni moħbija hawnhekk. Pala konklużjoni xtaqt ngħid u xaqt nindirizza l-Komissarju direttament u nistaqsiħ li ma proposti fil-rapport tiegħi int lest taċċetta. U meta se taċċettom u meta se taċċetta id-dimensjoni u l-urġenza tal-problema. Grazzi għal ħames minuti s-Sinjura Mazzoni illi hija l-awtriċi tal-mistoqsija fuq it-tieni kwistjoni f'dan id-dibattitu. Mikrofon għal-kellima. Sa' President, grazie ħafna. Jina naqbel u kol ma tħassib eh, li jem wara din il-mistoqsija u nifem rabta bejn il-mistoqsija u l-oħra ma l importanti l um li din il-kamra l tiħu ħsib il-sujġet li nsibu fil-mistoqsija tijaj fisem il-komitat għal-petizzjonijiet. Din il-mistoqsija tqajjem Kwistjoni ta' ġustizzja ma' intrapriża medja Ewropea minħabba l-inerzja minnaħta l-Kommissjoni mill-97 sissa kif ukoll għalet il-Komitat għal-Komitat għal-Affarijiet Legali wara mistoqsija mill-Komitat tiegħi qed nitkellmu fuq apparat eh, mediku inhaler illi ġie mfassal fid-design fil 1990 u daħal fis-suq dan jidħol fid-disciplina 93-42 ċe fejt najdu konformità għal preskrizzjoni għandu jkun eh, suġġett autoċertifikazzjoni tal-produttur li mbagħad iħalli fidejn l autoritet nazzjonali poter ta' kontroll fuq regolarità permezz ta' attivitajiet ta' monitoraċ u kontroll eh, skont kampjuni speċifiċi il-prodott illi kien għal sitt snin sa' 96 b'suċċess wassu mingħajr kontestazzjoni u eh, tħassib espress wara 15 sena huwa sottopost għal kontroll minħar ta' l-awtorità governativa tal-Bavaria tal-Bavarja li qed jitlob lill Kommissjoni tal Gurgu sabiex eh, jieċċar xi affarijiet. F'Diċembru tal-istess sena il-Ministru Analt tal-Sassonja, Ministru għas-Saxħa, għamel l-analizi u konkluda l proġettura billi qal il-prodott jikkonformi b'mod perfett ma' regoli. U kol fl-aħħar tal-proċedura għajem dubju fuq eh, kemm kienet ġenwina it-talba infasla mill-autorità governativa tal-Bavarja u talab u koll jekk ikun hemm id-dubju idaħlu il-dispożizzjoni eh, ta' salvagwardja. Fis-sena ta' wara komplejna b'serje ta' attivitajiet mhux dokumentati li ġa għan smajna dwarom, mbagħad fis-97 daqqa waħda l-ebda komunikazzjoni l portu tuttur wasalna għal azzjoni minnaħat tal ministru ta' Saħa Federali fejn ġir tirat il-prodott mis-suq. Il-proċedura ġiet pat sposta għall aħħar ta' 97 ministeru Sukanka skont artiklu 8 ta' direttiva, però spiċċa kollox eh, f'daqqa waħda ma tħannix fażijiet ta' konsultazzjoni mal-produttur. U fis-silenzju ġenerali l-produttur fil tlieta meta ħass illi jista' jattribwixxi għal dan is-silenzju tifsira ta' ċaħda ta' dawk il-punti mhux ċarati, punti li mfasla mill-awtoriti Ġermaniżi, reġa' poġġa fuq issu il-prodott fl-2003. Sfortunatament fl-2005 għal darbohra minn komunikazzjoni l autoriti Ġermaniżi ħarġu eh, regola sabiex il-prodott jirġir rtirat għal darbohra. Sallum minkejja it-talbiet varji mem lebda element li jitfadaw fuq għalfejn il-prodott ġirtirat. Għal daqstan nuqqas ta' komunikazzjoni, nuqqas ta' ċertifikazzjoni, ċaħda ta' kull possibilità ta' kontradizzjoni leġittima għal produttur. U bekk kena konsekwenzi gravi ekonomiċi għal istess produttura li xil-iktar minn sa' sena qed jistenna risposta l prodotti jew ma jistax eh, jerġa' jiċirkola fis-suq. Nżid ukoll li fis-sitt snin meta il-prodott kien fuq is-suq u fuq dan għandna dokumenti li provdejn anke l-Kummissjoni Fis-sitt snin ta' distribuzzjoni tal-prodott rajna li kien hemm tfaddil għal dak għandu x'jaqsam l-ispiża pubblika għas-saħħa minħabba l-prodott u anka rajna effetti pożittivi fuq il-morda blażma. Fl-2008 wara sforzi Eh, Fix-xejn is-Sur Klein il-produttur qed jitlab tqammel mistoqsija l-Kumitat ta' Petizzjonijiet. Dejna proċeduri f'din il-leġislatura u anka fid-dawl tal-fatt li l-kwistjoni ilha tkarkar ħafna żmien Et nibatu kol konsultat, nibdew konsultazzjoni informali mal-Kommissjoni, et najdulu biex ħaffef biex jirrispondi għaliex it-talba tal-produttur tikkonferma mill-ġrid il-konformità tal-prodott ma' regoli Ewropej jew inkella għannu għanna almenu jkonna eh, sentenza ċara mill qorti fejn faħem l-ħar issir ġustizja miegħu. Imma dan kollu ma seħx u fid-diskussjoni fi dan il-Kumitat tal Petizzjonijiet il-Kummissjoni Ewropea sfortunatament ħarbet mill mistoqsijiet tal darboħra. Għal daqstant il-Kumitat b'mod unanimu qabel il-inres u dan U dim l-awla qed nitolbu mill-Kummissjoni risposti ċari għaliex din il-kwistjoni ma nistax inkomplu neċċeduha qed tqajjem dubju fuq ksur ta' drittijiet fundamentali, mhux biss minħabba l-inerzja tal-Kommissjoni, ma minħabba wkoll l-impossibilità li qed nimponu fuq Sur il illi jsib ġustizzja. Dan kolla, kollu koll għajem dubju fuq regoli tassu u anka protezzjoni tal-intrapriżi żgħar. Għal daqstant qed ninsistu li hawnhekk ikonna risposti għal mistoqsijiet tagħna. Grazzi Sinjura Mastoni. Grazzi wkoll. u kol tal-li eh, samt miħaj tħassib li għandi fuq daw żewġ suġġetti Dan ma jfissirx li t tnejn li huma um, m'għandhomx importanza ugwali. Jina membru kol ta' Komitat tal-Petizzjonijiet, jina interessat ħafna fuq dak li qed jiġri hawnhekk imma jkun diffiċli għal-Kommissjoni u mbagħad għal dawk kollha li jixtiequ jitkellmu li jindirizzaw kwestjoni daqshekk differenti. Fissam il kommissjoni Għal-Kommissarju Dalli. Thank you very much, Mr. Grazie ħafna, Sur President, onorevoli membri. l ewwel net permettu li najt proset lill parlament mod partikolari il-rapporter, il-Sinjura Mattia Salimpen illi illi urejza biex nindirizzaw dimensi varji u l-Alzheimer's il-Kommissjoni taqbel perfettament ma tħassib tijak id dimenzja tfisser tbatija kbira għal miljoni ta' familjari u fitmi fl-Ewropa bil-popolazzjoni Ewropea li dem edha tixxi issa wasal iż-żmien illi l-Ewropa taġixxi. Għal daqstant il-Kummissjoni resqet komunikazzjoni fuq l-Alzheimer's u dimensi oħrajn fil-2009 pazzjoni sabiex intejbu d-diagnosi u prevenzjoni, riċerka u laqwa skambju tal-aqwa prazzina li u nara li l-Parlament jgħati appoġġa xogħlijiet eh, għalli għaddejjin f'dan il-kontest u qed jippreżenta setta rakkomandazzjonijiet. Dan ir-rapport u dan ir-rakkomandazzjonijiet waslu f'waqthom fi żmien meta l komissjoni se tibda f'April li ġejn azzjoni konġunta mill-Istati membri fuq l-Alzheimer's l kim sejħa Alcove. Jiena jien perswas li din l-azzjoni konġunta ħa tibni fuq ħafna mir-rakkomandazzjonijiet li qed adottaw hawnhekk illum. L-azzjoni konġunta tifoka fuq prevenzjoni qasam illi eh, u importanti għal parlament u kol sabiex intejbu għarfin u jkunem skambju tal-aqwa prassi u kol għajindirizza iħor fej parlament għet sejja għall-azzjoni id-drittijiet ta' ċittadini li qed jgħixu bid-dimenzja. Jina naqbel ma'kom li għanna bżon riċerka koordinata sabiex nifmu aħjar kif ikonna prevenzjoni u kif Eh, nevitaw li tiżviluppa dimensja għal daqstant aħna vrajna inizjattiva fuq il-ġlieda ta' eh, mart speċifiku pal alzheimer għall ewwel darba 23 pajjiż qed jagħmlu flimkien sabiex jindirizzaw il-problema tal alzheimer għandna eh, prassi tajba fl-Unjoni Ewropea fuq il-trattament tal-Alzheimer's u palissa qegħdin inħeġġu skambju tarfi no laqwa prassi. Kif rakkomandat mill-Parlament nistan konfermalkom ukoll li l-inizjattiva ta' Unjoni Innovattiva tat l-Istrateġija Ewropa 2020 bħala l-ewwel proġett pilota se tieħu il-subjet innovazzjoni u l-kwistjoni ta' eh, xieħi aktar attiva u aktar sana u kol persuni li għed jibbatu me dimensja u kol jistaw ikun inklużi. Eżempju tajjeb jista' jkun l-inizjattiva li għaddeja palissa tal-Parlament waqt min jikura nittamaw nistaw napoġġaw azzjonijiet innovattivi oħra fil-qasam li jindirizzaw kwistjonijiet ta' Alzheimer's u dimensji oħrajn. Finalment il-Kommissjoni tħares favoralment lejn rekomendazzjonijiet oħrajn bħal niddikjeraw l-2014 pala is-sena għal-moħ. Nissigurakom il-Komissjoni għandha pensa biex tagħmel il-parti tagħha sabiex nġildu dimensja. It-tieni parti. Ippermettu li nindirizza il tieni kwistjoni f'dan id-dibattitu. Il-petizzjoni li eh, tresqet Mr. Klein illi l-inhaler effektu. Ferdi sa seba' disajn il-Ġermanja neħħejt il-prodott messo u d-deċizjoni ma' kienċem kienx hemm għalija li għamilna tal-Kommissjoni qas mill-Awtorità Ġermaniża u lanqas mill-produttur. Id-distributur dak iż-żmien indika illi ser jagħmel studju ulterjuri qabel ma jpoġġi l-prodott għal darbora fuq is-suq. It-tamir reġa' tpoġġa fuq is-suq fl-2002 taħt isem ieħor meta prodat, prodott għal darba ġi projbit mill-autorità Ġermaniża fil 2005 il-Kommissjoni analizzat b'attenzjoni il-każ u konkludiet il-proċedura billi batet itra formali l-autorità Ġermaniża u l-produtturi fl-Ulju tal-2007. L-analiżi tal-Kommissjoni konkludiet il-proibizzjoni mill ta' raġel manniża kienet ġustifikata minħabba li d-data klinika provduta mill-produttur ma kienieġ bizzejta biex juri illi il-prodott kien sigur. Skont il-Medical Device Directive, il-sigurta trid tintwera mill-produttur sabiex u jitħalla juża is-suq Dan ifisser il-dispożizzjoni applikabli tal-liġi kienet eh, kien artiklu 18 fejn eh, nitkellmu dwar eh, nuqqas ta' sea marking fuq prodott dan il-każ mem lebda deċiżjoni formali mlaħta kommissjoni. Billi fl-opinjoni ta' kommissjoni il-każ mhuwiex wieħed fejn tapplika l-proċedura ta' salvagwardja għal manna lebda raġuni għalfejn nitilbu nitolbu iktar spiegazzjoni fil fil-Ġermanja l-ostaklu illi qed jaffaċċa l-produttur biex ipoġġi l-prodott fuq il so hija marbuta mal-proibizzjoni 2005 u mhijiex xi ħaġa li għandha xaqsa ma' deċiżjoni ta' kummissjoni Il-petizzjonant kellu toro illi seta eh, isegwi fuq livell nazzjonali u fil-fatt għamel użu minn dawn l-opportunitajiet. Madana kollu, it-talbiet tiegħu ġew miċħuda mill-qrati Ġermaniżi. Staqtnajt ngħid li l mill-2007 stednet li l-persuna kwistjoni sabiex eh, kun konformi, poġġi prodotti konformi u jiprovdi l-informazzjoni nieqsa u faċilita kontatti bejnu u l-autoritajiet ġermaniżi sabiex dan iseħħ. Safejta fil komissjoni għadha ma tiħdet l-ebdazzjoni mill-persuna li resqet il-petizzjoni. Grazzi. Cario, vamos a entrar en el turno de oradores que intervienen en nombre de los respectivos Grazzi ħafna s-sanaddu għal kelima ħajt kemmu fissim il-gruppi politiċi differenti. L-ewel net, naddu għal Signora Antoniesco, fissem l-IPP. Grazzi ħafna, Sur President, jena nishtiq l-ewel net eh, li nitkellem fuq eh, il-marda tal-Alzheimer u id-demenzja. Nishtiq ngħid li rapporter jiena Shadow Reporter nixtieq ningrazzjal dawk il-kollegi kollha li taw kontribut sabiex aħna nixxinna nastor dan ir-rapport. Aħna rajna minn numru ta' interventi kemm importanti dan is-suġġett u numru ta' nies li qed isofru mid-dimenzja huwa iktar minn 9 miljun persuna fil-fatt u aħna din is-sena mis-sena 2020 ħajkun hemm iktar żieda ta', ta, ta fin-numri ta' nies li ħajkunu morda b'din il-marda u naħseb li jek f'dak li tixtieqsam l-aċċess għall kura u għat-trattament rridu naraw kif nistgħu ntejbu dan l-aċċess. Ir-rapport huwa pass importanti għal sabiex nippruvaw nsibu soluzzjoni ħalli għal din il-marda ħalli jkun hemm iktar kooperazzjoni wkoll bejn stati membri ħalli nimplementaw miżuri ħalli implementaw programmi li jistgħu jkunu l-benefiċċju tal-Unjoni Ewropea kollha. Issa dwar is-solidarjetà bejn l-istati u l-skambju ta' prattika importanti ħafna jiena nixtieq nitkellem fuq l-importanza li wieħed ikollu din id-dijanjosi preventiva minħabba li huwa importanti ħafna li din il-marda tkun identifikata fl-ewwel stadji tal-iżvilupp ta' din il-marda ħalli bekk ikunu nistgħu nagħtu kura adattata u aktar effettiva, għana nixtiequ li nevitaw li jkollna problemi fil-kura ta' din il-marda. Jiena apparti minn hekk nixtieq ngħid illi aħna għandna jkollna approċċ multidixxiplinarju f'dak li għandu x'jaqsam it traspożizzjoni ta' riċerka fil-prattika. Jiena naħseb li għandna nisqu fuq dawn l-approċċi multidixxiplinari ħalli t tarif jiġi użat fil-prattika fuq livell Ewropew. Ringrazzjak ħafna, Signor Antonescu, s nagħtu Sur Signora Childers u sem Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna, Sur President, kważi 10 miljun Ewropej qed batu mid-dimenzja u marda tal-Alzheimer hija l-iktar marda komuni. Aħna kellna wkoll kollega li miet minħabba din il-marda għal din raġuni jiena verament nappoġġa din l-inizjattiva Ewropea dwar id-dimenzja jiena naħseb illi nofs il-każijiet biss qed ikunu identifikati u għandna nitħassbu ħafna dwar il-fatt li hemm id-doppju ammont doppju iktar ta' nisa illi batu minn din il-marda milli irġiel u għadin wisq nibżaw illi fis-sena 2020 li l-hemm ħajżdiedu aħna għandna rati ta' 50% inqas bħala prevalenza u verament nixtieq najt li nilqa l-isforzi tal-Kummissjoni ħalli jkun hemm iktar riċerka minħabba li aħna nafu li 85% tar-riċerka llum qed issir koordinazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra jiena naħseb li nistgħu wkoll nkun favur dwar l-aċċess għall kura. Jiena eh, flimkien mal-kollegi tiegħi tal-partit tiegħi aħna fukajna fuq dan l-aspett soċjali fl-emendi li ressaqna u aħna nixtiequ li nifukaw iktar fuq il-tiġijiet speċifiċi tan-nisa. Minħabba li hemm numru ta' kuraturi illi jrid ikun ibbilanċjat ukoll anke f'dak għandu x'jaqsam il-politika tax-xogħol, politika tas-saħħa. Aħna rridu naraw ukoll illi dan kollu rridu ninkorporaw aħjar fil-liġi u aħna nixtiequ wkoll illi nanalizzaw il-sitwazzjoni ta' dawn in-nies li huma marda b'din il-marda minħabba li hemm bżonn intejbu s-sitwazzjoni tagħhom u hemm bżonn ta' iktar kampanji ta' informazzjoni ħalli aħna nkunu saw narfu iktar u aħjar is-sintomi tad dimenzja. Nixtieq ngħid proset ħafna lis-Sinjura Mattias u nixtieq Nirringrazzja lila kif ukoll shadow reporters kollha tal-li ħadmu daqshekk b'mod intensiv fuq dan ir-rapport. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna sa fissam il-grupp tal-liberali naddu għas-Sinjura Ries. Għazorċ minuti. Grazzi ħafna sur President, Iva, aħna inna nafu illi ġlida kontra l-Alzheimer hija importanti ħafna u kuntenta ħafna bil-inizjattivi li tħabbru min-naħa tal-Kummissarju Dalli. Jiena naħseb li dan il-mod ta' kif il-moħħ qiegħed jixxiedi hemm qiegħed jiżdied hemm 7 miljun persuna li huma affettwati u 10 miljun persuna li fil-fatt huma morda mart relatat mal-Alzheimer. Għal din raġuni jiena naħseb li rridu nkunu kuntenti ħafna illi aħna fassanna u għadin ippjanaw dawn il-proġetti, però rridu nagħmlu iktar dak li għandu x'jaqsam kooperazzjoni, kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerka speċjalment. Mis-sena 2014 lil Importanti ħafna wkoll li nagħtu priorità lil dan l-approċċ multidixxiplinarju illi jista' jagħti kura għal din il-marda u di xi ħaġa importanti ħafna u f'dan il-qasam naħseb ukoll illi l-ispejjeż soċjo-ekonomiċi li huma ħafna minħabba din il-marda jkun hemm bżonn ta' aktar minn elf euro għal kura ta' dan il-pazjent naturalment ma nistgħux nikkalkulaw ukoll l-ispejjeż illi jridu jonfqu il-raba tal-pazjent li jridu joqogħdu jieħdu ħsieb lill pazjenti kważi b'mod kostanti. Aħna nafu li hemm ħafna ħafna pazjenti li għandhom ibatu minn forom oħra ta' dimenzja il-paragrafu 64 jgħid li huwa importanti ħafna l-Parlament tagħna sabiex aħna nippruvaw insibu tweġiba għandna bżonn ta' iktar volontarji. U jekk aħna speċjalment nixtiequ li nsibu kura għal dan il-Mart u r reviżjoni tad direttiva dwar il-kura fil- fil-kliniċi huma hija importanti ħafna. Grazzi ħafna lis-Sinjura Ris issa ngħaddu sur ħafna żewġ minuti nofs. Grazzi ħafna, Sur President, kif eh, diġà għedna il-Parlament Ewropew qatt ma ħasib dan is-suġġett ma daqshekk insensiv daqs issa. Fl-Ewropa kollha il-mediċina kif ukoll l-ispejjeż tal-assigurazzjoni fuq is-saħħa dejjem din jiżdiedu u minkejja il-progress fil-qasam tal-mediċina xorta waħda l prodotti qegħdin jiżdiedu l-prezzijiet tagħhom aħna għandna ħafna kumpaniji differenti u hawnhekk aħna għandna prodott illi huwa importanti ħafna, anzi essenzjali għal dawk illi jibgħatu mill-azma u għandna produttur illi ħarġ b'dan il-prodott fil-fatt li huwa irħas għall pazjenti Mill-1996 huwa ilu jappella għall-għajnuna permezz ta' petizzjoni fil-Parlament Ewropew. Ilu 14 sena li ma tħallix joħroġ dan il-prodott fuq is-suq. U issa, Kummissarju Dalji, wasal il-waqt li aħna niddefendu l ċittadini tagħna u f'dan il-każ ma kienx ma sarx hekk, ġifieri l-Kummissjoni mhix qed tieħu deċiżjoni ċara, mhix qed toħroġ deċiżjoni sabiex tgħin lil dan li qed irressaq il-petizzjoni b'mod personali. Sur dan li inti meta kont mistieden sabiex tkun fil-kumitat tal-petizzjoni, inti qed tilna li m'għandekx ċans, m'għandekx ħin għalina, aħna ġejna aħna għandek u inti U aħna dnilkom sabiex inti tipprova ssib soluzzjoni. Aħna ktibni l itra, aħna provajna l-kuntatjaw kizda marġu fejna l-ebda tweġiba. Jiena ma naħsibx illi aħna rridu diskutu kif il-Kummissjoni qed tieħu azzjoni. Nixtieq ngħidlek mod il-Parlament Ewropew qiegħda tistenna li aħna għadha nkunu nistgħu nivutaw favur din ir-riżoluzzjoni għadha u li l-Kummissjoni fil-fatt tkun favur iċ-ċittadini. Jiena aħna din nistennew illi inti tkun tista' toffri protezzjoni speċjalment il-produtturi żgħar illi jixtiequ jkollhom aċċess għas-suq aħna din nitkellmu fuq ħafna u ħafna flus Illi jistgħu jiffrankaw dawn il-pazjenti. Aħna nafu x'inhija l-problema il-problema. Aħna rajnu jom il-files tagħkom u tiegħek mod speċjali u ma sibt l-ebda punt illi jista jisaxħaħ il pożizzjoni u dak li jekk tinti hemm qed nitkellmu fuq mediċina illi eh, waslet fil-fatt għal-rizultati tajba ħafna fost il-pazjenti u anka għanna itri minnaħa tal-assigurazzjoni tas-saħħa li qed bissa biex dan il-prodott jerġa' jkun introdott bis-suq. Grazzi ħafna. Is-Sur Darmus jixtieq jitkellem ħabba eh, permezz tal-karta l-blu. Mr. Hafner, Sur Hafner, Sur Dartmouth jixtieq isaqsi jistaqsi lilek mistoqsija għandu 30 sekonda lest li twiġiba għandek 30 sekonda. Iva, Is-Sur Hefner jaqbel li l-kummenti tal-Kummissjoni fuq eh, dawn eh, fuq il-bonkera kienu ma kienux qed jgħinu lill-kumpanija u b'mod speċjali għal dawk li qegħdin isofru b'mod ġenerali sur Hefner kjoġba. Iva, jekk t-permetti li nwieġeb b'mod qasir iżda eh, fuq livell personali, jena nishtiqnejt l lill-Kummissarju ma pruvax jieħu pożizzjoni personali fuq dan is-suġġett. U dan wara snin saħli li jilu għaddej dan il-każ u inti sur dalli. Hemm bżonn illi tagħti ħarsam il ġdid lil din il-kwistjoni mill-bidunet perspettiva ġdida ħalli bekk nippruvaw nsibu soluzzjoni għal dak li qed il-petizzjoni. Naqbel miegħek sur kollega u l-mikrofoni qatar. Issa, naddu għas-Sinjura Jana Kudaki sal-minuta. Raħt titkellem sem li sijar. 750.000 persuna fil-Renju Unita din minnħabba minħabba il-dimensja 50% minnhom ibbatu minħabba l-marda tal-Alzheimer l-esperjenza ta' kull waħda minnhom hija differenti. M'hemmx kura din il-marda u kemm il-pazjent kif ukoll dak li jkunu qed ikkuraw il-pazjent għandhom ħajja diffiċli ħafna, però dak li qed iżżid fuq il-livell Ewropew huwa sekondarju meta mqabbel ma dak li hemm bżonn fuq livell primarju, ġifieri nagħtu appoġġ fuq il livell lokali. Però minħabba li qed niddiskutu din id-diskussjoni naħseb li jista' jkun hemm iktar informazzjoni għall pubbliku mbagħad l-istati membri jkunu jistgħu jiddeċiedu aħjar fuq il-sin tal-aħjar prattika u esperjenzi. U jekk ikun hemm iktar informazzjoni jista' jkun hemm iktar ċans li din il-marda tkun identifikata aktar kmieni fl-istadju bikri tal-żvilupp tal-marda. Dan il-punt huwa L-iktar punt importanti huwa li dawk il-morta jistgħu nistgħu ngħinuhom u aħna din nippruvaw naraw illi jżommu d-dinjità tagħhom huma u jbatu minn din il-marta taqsek diffiċli. Grazzi ħafna Sinjura Jana Dukasis, Jana Duka, Jana Kudakis, sanadu Sur Dartmouth. Grazzi ħafna, Sur President. jider illi kumpanija żgħira Ġermaniża Bronco Air ta' Munich fil-fatt prodottew produċew skużawni inhaler li tista' tgħin dawn il-pazjenti tal-asma sabiex jieħdu nifs. Dan il-prodott kien esklus mis-suq għal dawn l-aħħar 14-il sena u l-Kummissjoni ispjegat għalfejn dan kien hekk dan il fatt U l-ispjegazzjoni tal kummissarju kien differenti ħafna minn dak tal spiegazzjoni ta' servizzi legali. Aħna smajna illi dan il-ressa petizzjoni kien vittma ta' inġustizzja minn aħna l-Kummissjoni. Għalfejn il-Kummissjoni għedha tkun favur taħdem favur il-lobbyist. U fil-kassi jiena naħseb il-partit tiegħi fil-fatt jisħaq fuq il-fatt li rridu nibdew inkjesta fuq il-fatt fuq il-mod ta' kif il-Kummissarju ħadem u għed jħossib din il-kwestjoni. Grazzi ħafna sinjuri, jiena nixtieq s-sanaddu għall ħar kelliema f'dan ir-round li hija Sinjura Dodds. Grazzi ħafna Sur President. Kemm il-darba smajnija din, diġà smajnija f'din il-kamra llum ukoll. koll ħafna nies illi jbatu fir-Renju Unit mid-dimensja 16 il-elf minn dawn il-morda jgħixu fil-Irlanda tal-Tramuntana. L-Alzheimer u d-dimensja fil-fatt neħi l-indipendenza minn minn idejn dawn il-pazjenti u anke tpoġġihom dipendenza kompleta tal-qraba u l-ħbib tagħhom. Kif nistgħu nimmaġinaw il-qraba u l-ħbieb ikollhom dipendenza u pis kbir li jitpoġġa fuqhom minħabba li din il-marda u ħafna minn dawk li jieħdu ħsieb dawn il-pazjenti huma nisa. Fir-Renju Unit mis-sa sena 2050 qed ikun ikkalkolat illi n-numru ta' pazjenti b'din il-marda ħajitla l-1.7 miljun persuna. U aħna nistma u koll li l-spejjes tas kura tas saħħa ħajt l 27 miljon Lila sterlina. Aħna nafu li r-riċerka hija importanti ħafna, importanti wkoll li niffukaw fuq ir-riżorsi limitati li għandna anke fil- dak li għandu x'jaqsam kura tas-saħħa u kura mentali. Jiena naħseb ukoll li s-settur volontarju huwa importanti f'dan kollu. Kummissarju, inti tkellimt ħafna dwar l-aġent attiv u dak li mhux attiv, jiena nixtieq li nitkellem fuq l-iskema f'Belfast illi fil-fatt provat illi ikun hemm iktar awards ħalli aħna nkunu nistgħu nippremjaw lil dawk illi jgħixu b'mod tajjeb ħafna mal din il-marda. Grazzi ħafna Sinjura Dott. Issa ngħaddu għal dawk l-MPs li ħajtkellmu kellmu suma fuq level personali għandna Sur Jar l-ewwel għal Mutom Nofs. Grazzi ħafna Sur President. Kummissarju li jiena naħseb li huwa diffiċli ħafna li aħna din nibdew naqbdu suġġett minn tarf u mbagħad nmorru għat-tarf li ħora suġġett li ħor jiena kieku xtaqt li konna żewġ diskussjonijiet separat minħabba li dawn huma żewġ suġġetti li ma tantx għandhom x'jaqsmu ma' xulxin, però m'hemmx tagħmel. Dak li għandu x'jaqsam il-petizzjoni, jiena naħseb illi għandna dan il-prodott li kien żviluppat, dan huwa prodott illi kien tajjeb ħafna għal prezzijiet eh, illi għandhom iħallsu l-pazjenti kien tajjeb ukoll għall-assigurazzjoni jiet il-kumpanija tal-assigurazzjoni tas-saħħa minħabba l-prezzijiet li jridu jħallsu l-pazjenti kienu irħassu ukoll. Iżda mbagħad kien hemm ukoll proċedura illi imdiet kontra dan il-persuna li produċa dan il-prodott u jiena naħseb li d-deċiżjoni li tiedet fl-1996 mhijiex daqshekk ċara u l-Kummissjoni suppost talbet sabiex aħna provajna li l-petizzjonatur aħna namlu ħajtu iktar faċli nagħmlu aċċess għal mod ta' kif huwa jista' jiċċara s-sitwazzjoni tiegħu. Sur kummissarju aħna hekk mhux qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li rridu nagħtu t-tort u nipputtaw subajna lil dak u lil ieħor iżda Wasal il-waqt li nippruvaw nsibu soluzzjoni għal din il-problema, nixtieq nitolbok sabiex inti eh, tirrispetta il-vot unanimu min-naħa tal-Kumitat tal-Petizzjoni tagħna u jiena nixtieq nitolbok dan fissem l-interess tal-ħabib tagħna l-kollega li ressaq din il-petizzjoni stanka fissem eh, il-kollegi l-oħrajn kun produtturi zaħli. Grazie ħafna Sinjura Sarbussa. Grazzi ħafna, Iva nafu li hemm ħafna inċertenza dwar l-Alzheimer's u sfortunatament is-sitwazzjoni dejjem qed issir qar iktar mal-popolazzjoni qiegħda eh, tixxi aħna nafu li għandna bżonn ta' iktar riċerka u għandna bżonn illi naraw li kon iktar informazzjoni fuq dak li kawża demenzja, però fil-każ ta' Martiħor għandna provi illi dawn il-bidliet żgħar fil-lifestyle jistgħu jipprovjenu ehm, ħafna mart. Għad raġuni fil-emendi jiena tlabt li nagħtu iktar attenzjoni għan nutrizzjoni illi tingħata. Aħna nafu illi għalmenu persuna waħda illi hija tkun affettwata minn din il-marda, aħna nafu li l-ispejjeż personali huma ħafna iktar minn l-ispejjeż soċjali. Id-dimensja għandha effetti s-sena ħafna u din hija xi ħaġa li tinkwetana lkoll aħna nixtiequ l kummissjoni wkoll tagħtina tweġiba pożittiva l istati membri jagħmlu dan ukoll. Grazie ħafna kollega. Sal-minuta naddu il-kelma għal Sunjura Parvanova, l-Onorevoli Parvanova. Grazie ħafna President, jina u kon nishtiq. Eh, Nur, dispieċir taħħa eh, tiegħi li għaddejjem minna ħall-oħra fuq żewġ eh, nitkellmu dwar il-vapuri u dwar is-sajt għax qegħdin fil-baħar. Huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea tindirizza l sfida tal-Alzheimer bħala waħda mill-prioritajiet tas saħħa tagħha il-pis mediku u soċjali huwa kbir u jeddet is-sistemi tagħna. Diversi eh, eh, mart kroniku ħaj jizdidu kollu, hemm bżonn li nindirizzaw forma adekwata u pjan adekwat. Nispera li l-Kommissjoni Ewropea tkun fuq qoddim biex tieħu inizjattiva fuq l-Alzheimer u tappoġġa l-Istati membri biex indirizzaw l-sfidi għas-saħħa pubblika tal-popolazzjoni li qed tixjih. Jaħna nifokaw fuq approċ multidisciplinarju, jena nishtiq nisħaq il-bżon li namlu riċerka fuq dan il-kamp bi priorità ewlenija li mhux naqdu l-interessi tan-negozju imma li jkun hemm riżultat satisfaktorju għaċ-ċittadini u għall-pazjenti. Aħna qoddimna qed naraw forma ta' lobbying eh, fuq eh, suġġett liħor dwar eh, fuq l-autoritajiet ġermaniżi, indipendentement jekk ikunux kumpaniji żgħar jukbar, l-importanza għalina huwa s sugurezza tal-pazjent. Grazzi ħafna sur Sunjura Parvanova, naddu issa eh, għas-Sunjura Sattu Hassi. <clears throat> Grazie ħafna. Jiena l għabel kollu nishtiq nirringrazzja l-rapporter l-Sinjura Matija sa' xolta. Alzheimer u demenzja hija piż kbira s-soċjetà. Hemm spiża għal persuna nevisa. Eh, u eh, mkoll um, spiża finanzjarja u kalkulat li trattament tal-Alzheimer's ħajqum xi sewa biljun euro. U dan huwa iżet minn wieħed u nofs ta' dak li ħa eh, tnaqqis tal-gassi u l-emissjoni tal-gass sal-2020. Il-numru ta' pazjenti tal-Alzheimer ħajrdoppja kull 20 sena għalhekk huwa importanti li nippruvaw nipprevjenu din il-marda u natu diagnostik mini. Nishtiq u nara eh, l-impatt ta' diversa eh, kimika fuq il-riskju għal biex nieħu jkollu l-Alzheimer's u mart degenerativi għor. Issa dwar il-prinċipju prekauzjonarju l-użu ta' dat tip ta' eh, kimiku għandu jiġu limitat kim jista' jkun. Bħala pesticida, grazzi ħafna signora Hassi, issa naddu għal kollega Uski Miroslav Uski. Grazzi ħafna, President, jien ħan itkellem dwar l-Alzheimer's, nafu li dan huwa rapport li mandu lebda proposta leġislattiva assoċjata mhuwiex kontroversjali, nafu li qed nitkellmu dwar ħaġa serja ħafna, marda serja ħafna u li għandha implikazzjonijiet soċjali u ekonomiċi kbar. Għalhekk huwa importanti ħafna li narfu li din hija problema soċjali kbira. Il-popolazzjoni tal-Ewropa qed ixjieħ u żieda tal- eh, qed twassal għal epidemja f'din il-marda. Eh, aħna nistaw nisqu l-bżonn għal prevenzjoni li tnaqqas l-ispiża u tejjeb il-kondizzjoni tas-saħħa tal-pazjent nistaw ukoll nipprovaw ntejbu il-tip ta' ħajja li ngħixu taċ-ċittadini tagħna nikkoordinaw riċerka u kura tas-saħħa fost stati membru għan nistaw nappoġġaw ukoll assoċjazzjonijiet ta' familji li jkunu qed jieħdu ħsieb dat tip ta' pazjent. Nistgħu wkoll nippruvaw ntejbu s-sitwazzjoni eh, ta' ċittadini ħafna fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal eh, l-Onorevoli Filip Juvin sur Jubin. Grazzi ħafna President. Kollegi, tantem affarijiet li wieħed jista' jgħid fuq l-Alzheimer ma jiena xtaqt nifoka fuq żewġ aspetti. L-ewwel il-fatt li eh, dawk li soffru ħafna għandhom ikunu d-dar. Nafu mit-tobba li m'għandniex nispostaw dawk li soffru mill-ambjent tagħhom għax jekk nuħdhom x'imkien ieħor is-sitwazzjoni eh, ħadd mur għall-ar. Allura waħda mill l-għanin tagħna għandha tkun li niżguraw li l-pazjenti u dawk li sofru minn din il-marda jkunu jistgħu jkomplu fl-ambjent tagħhom eh, kemm jista' jkun għanna nejnu l-familji u ma mannix nħallu l-familji biss jieħdu fsib. Il-tini punt li xtaqt tira l-attenzjoni kum hija r-riċerka. Għaliex r riċerka Il-raġuni hija li l-eloka eh, speranza hija li konna kura xi tip ta' medikament għandu jkun hemm riċerka, jgħidu li għandna bżonn li nagħmlu iżjed investimenti. Imma e, e, mhux biss kwestjoni ta' investimenti, imma wkoll tip ta' użu. Ir-riċerka sissa kienet e, l-emmulaw il-biologisti Eh, u ċellulari għandhom jitkellmu ma' xurxin u ma' neurologi u oħrajn, għandu jkun hemm komunikazzjoni biex jaħdmu flimkien u għandna bżonn najnuhom biex jagħmlu dan biex jikkomunikaw ma' xurxin. Nisperaw li l-Kummissjoni tappoġġa programm konġunt ta' riċerka li ġi eh, mnejdi matul il prezenza issa biex najdu l-familji u dawk li soffru l-affarijiet qed javanzaw. Intkom m'intkomx waħedkom u mhux ħadkun waħedkom. Thank you. Thank you, President. Grazie ħafna, President. Naddu issa għal Nirgrazzi l-rapporter u xallu rapporter eh, dan il-rapport wara Alzheimer u importanti ħafna, Ma naħna nafu l-kapacità biex jimplementaw edha fidejn l-Stati membri. Imma l-popolazzjoni qed tixxi hija waħda mill-isfidi li żjed li żjed eh, qed tafasna u nafu li d-dimensja hija waħda mill-kawżi ewlenin ta' disabilità u dipendenza fost l-anzjani. Bħalissa l-responsabilità prinċipali hija fuq raġu l mara tagħhom jew it-tfal u danna hija ħaġa li verament jibsa jom. Għalhekk l-emendi tagħna jitolbu l-Kommissjoni li jikkonsidraw il-possibilità li joħorġu Eh, eh, impigi ħalli kun hemm kura aħjar fil-strateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea u importanti wkoll li niffokaw mhux biss fuq eh, fondi ta' riċerka għal medikamenti ġodda u biex nevitaw imma wkoll miżuri pereżempju tibdil fil-tip ta' ikel u tip ta' ħajja li ngħixu. Qed naraw li ta' kliniklu u importanti għafna b'dan. Għanna bżon namlu ċerta nfiq l spiza għad-demenzja fl-Unjoni Ewropea hija 130 biljun euro fl-2005 Effettu għad 19 miljon persuna u dawk li huma voluti magħhom. U għanna bżon li ninvestu żjed f'da. Issa naddu għal l-Onorevoli Hatzmar Kasis. Grazie ħafna, President. Il-rapport huwa biħed tajjeb ħafna u anke l-komunikazzjoni għal nixtieq nirringrazzja l eh, signora Mattias u l komissarju Dalli Il-problema jew l-nin taħna u għalif nafu ftit wis, dwar Alzheimer's, għanna bżon riċerka, riċerka u zjed riċerka, għanna bżon li naqdu il-kapacitajiet taħna għalek jena ħad gosp l-idea tal-Kommissjoni li kunem partnerijat ta' innovazzjoni fuq il-kwestjoni ta' eh, anzjani ta' iżjed ikbar saħħa kien eh, xizmin ilu kien hemm il-ġlieda fl-Istati Uniti kontra l-kanser. Jan, Wir müssen wissen. Imma nħarġu ħafna għadhom ma rebħuliex il-kanser, imma jem ħafna ta' kapacitajiet oħra biex nifacċawa. Aħna għanna bżon investu għalli nkunu nistaw nifacċaw l-Alzheimer. Bis-sistema li għanna ta' investimenti fl-Ewropa eh, mhux qed sum kien għanna bżon nifukaw ikun hemm tim il-fokat fuq dan. Grazie ħafna naddu issa l-Evoli Brupels. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, jien ostament. Qed neħu gost li sar li sar, eh, qed nara li jem ċerta eh, elementi li wieħed jirtratta forma prioritarja. Bħalissa li nagħmel żewġ kummenti. Eh, prevenzjoni u diagnosi kmini wieħed għandu bżonn jorganizza kampanja eh, wiesa dwar eh, biex narfu l-ewwel sintomi biex il-pazjenti jmorru kemm jista' jkun malaj għat-trattamenti u għat-terapija. Għanna bżonnu kol programmaw flimkien l-użu tar risorsi finanzjarji li għanna għall-investigazzjoni, għall-riċerka. Ma nistawx, għatna l u għatni repetuwa. Il-80% għal kazi memx kooperazzjoni fl-level Ewropew. Dan jfisser li hemm biċċiet l-emmolaw ta' dan l-isforz u għandu jkun sforz konġunt ta' eh, riċerka biex inkunu nistaw nafu aħjar il-kawzi tip ta' terapija nistaw nizaw konsegwenzi soċi tal-Alzheimer, grazzi. On Cats the Eye, I'm only going to be able to take five colleagues. Issa għal-keċ di għaj ħanħu ħamsa, nibda bissur Mikolasic. Grazie, President. Eh, eh, L-Alzheimer u d l-approċ fragmentat eh, għat trattament ta' hija ħaġa li supera waħda nabżu wkoll kol kondizzjonijiet soċjali biex ikun hemm eh, għal numru li qed jikbru ta' pazjenti li qed eh, ikun konsekwenza tal l-anzjanità tal-popolazzjoni Ewropea. Direttiva titkellem ukoll dwar dawk li jaħdmu taħriġ u kif ukoll appoġġ għal membri tal-familja. Kull sena 1.4 miljon kas ta' demenzja għedin jazzeda u jekk ikonna diagnosi u prevenzjoni u kwistjonijiet simili u dignità ta' daw il-pazjenti per eżempju u affarijiet li għandhom jippottivawna biex iknieħdu passi enerġetiċi. Hemm ukoll fatturi oħra per eżempju l-membri tal-familja li huma esposti għal stigmatizzazzjoni soċjali għalhekk il-soċjetà għandha bżonn li eh, taraf lill membri tal-familja li qegħdin jħdossi il pazjenti Grazzi. Velasquez. Mm, bien, eh, Grazie ħafna President, nishtiq nifirħu l-rapporters u narfu l-Alzheimer's u demenzja oħra għedin jinfirxu pass ta' ġgant fil-popolazzjoni tal-Unjoni. ħafna drabi s sintomi mm, narfuhom tard wis jew ma narfu narfuhom xu u pazjenti ma jkollhomx trattament adekwat. Jena ħad gost bl-istedina tijak li dawn id-demenzja jiġu jsiru priorita fil settur tas-saħħa għandna bżonn nqajmu kuxjenza publika dwar dan it-tip ta' martu, s sintomi u tip ta' metodi ta' diagnostik eh, eh, bikrija li natejna biex inkunu nistaw eh, nifacċaw il-numru li qed jiżdied ta' każijiet ta' demenzja. Huwa importanti li wieħed jinnota li ħafna stati membri il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' dawn il-pazjenti mhijiex Eh, soddisfaċenti. Eh, L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel valutazzjoni tal-membri tal-familja li jieħdu ħsieb il-pazjent għandu għandhom jaraw kemm idumu jieħdu ħsieb u jagħtuhom xi ċerta garanziji. Eh, Sur Mitchell il-blue card ma mhux għal li għaj. Nofs minuta għal dak li tkellem qabel, grazzi ħafna. Jien nixtieq għajm il-punt li għad nitkellmu dwar Alzheimer u eh, anzjani inkella l esperienza fil-reġun tiegħi ta' wieħed ta' 48 eh, li kellu jħuħsibu missiru, għax eh, għax iż-żaz, iż-żazuħ kellu Alzheimer. Grazzi tal-opportunità biex nitkellmu jiena nappoġġa l-innovazzjoni fuq fuq kwestjoni ta' anzjanità, imma huwa prinċipalment ħaġa ta' anzjanità imma mhux ħaġa esklusivament ta' hekk. Eh, biex naħlaq s-Sur Chrysler Dorfer, kummissarju. Jina nitkellem dwar il-petizzjoni mill-2007, jina kont eh, tratta din il-kas fil-2007 eh, jina l-bat mistoqsija, il-missjoni mistoqsija ma risposta ma kienx satisfaktorja. Era antwet Herr Dali mistoqsijiet mill-Ministru tas-Saħħa u oħrajn u dak li rajt kummissarju dalli bħala risposta jissuġġerixxi li inti mill-lider ma biex interessat li din il kwestjoni mhux ħaġa li ġrat ħaġa li ġrat qablek, inti minn parti minn korp politiku jiena nitlob li li konna dokumentazzjoni kollha fuqhom iddeċidejtu u jekk tħarsu lejn il-tamir innifsu tista' tifhem li ċerta kumpaniji mhumiex interessati għax din piċċa ħaġa piċċa plastik li tidħol fis-suq. U din eh, nibża huwa l-mekkanizmu li għanna voluta u għek tħares li dak għet jamlu pressjoni bil-gruppi ta' pressjoni l-interessi finanzjari li ma jpermettux li kumpanija zaħra titħol fissu. Allora ħagġa tkun ħagġa ċarja. Kirx bokajdinna, ħajdinna indispost li toffri il-files u tiftaħ il-files għalina u li konna laqqa sura sew mal-Komitat ta' Petizzjoni tal-Affarijiet Legali u mux għet t-profita ċittadini għandhom id-dritt li nittrattaw il-kwestjoni taħħom b'sura ta' nis. Grazzi ħafna, eh, verament tart. Fil-keċ tijaħ nħu ħamsa minimu. Luka Ċiċevska, un-bad dinko ċute, sur Galaher, Ogen u Bartolozzi. Lebda bil-signora Likoċevska. Grazie ħafna. Chairman. Għazja ħafna President, għanna għetna naraw, iżet iżet personi baħtu mill-Martan eh, eh, assoċjat mal-anzjanità. Wieħed minn kull ħamsa fuq 80 ibati mill-Alzheimer. Din hija mhux marda li wieħed jista' jkura, imma eh, jekk ikun hemm diagnosija kmien bikrija, wieħed jista' ibattija xi ftit 120% tal persuni li soffru minn dimensja għedin eh, fl-Europa li jattini wara l-Azja. Fil-Polonja hemm xi 250,000 eh, pazjent tal-Alzheimer u sal-2040 il-ċifra ħatkun tkun it-triplu. Din hija ħaġa li verament eh, tbezzana, hemm konsekwenzi wkoll soċjal-ekonomiċi għal dan u l-impatt ta' familja u importanti wkoll, għalek kina kontenta li kena l-opportunità kemm dwarha. Għandna bżonn riċerka verament tajba u komponat ta' informazzjoni. Eh, L-Onorevoli Binko Ġeċute. Grazie ħafna President. Jina qed gost bl-inizjattiva u l-azzjoni li qed tiġi suġġerita ma qed nindixaqsam l-Alzheimer's biex niżguraw li jkun hemm diagnostik mini u li jkun hemm trattament adekwat, skambju ta' data klinika u għarfien u rispett għad tal-pazjent l-Unjoni Ewropea m'għandix id-data statistika dwar eh, il-firxa tal alzheimers għandna bżonn li konna riċerka bbażati fuq l-indikaturi. Aħna għandna bżonn ninvestu fuq riċerka u programmi ta' riċerka kliniċi għanna bżon li natu attenzjoni kbira li dawk professjonisti s saħħa u nappoġġaw l-familja għax daw kull-jum faċċaw il-pazjenti bil-Alzheimer's. Għanna bżon eh, nindunaw kmini biex ikonna strategija ta' Alzheimer preventiva biex nżidu l-kuxjenza u kien skambju ta' informazzjoni fuq l-Alzheimer. Sur Galaher. <coughs> Grazie ħafna l-opportunità li nitkellem fuq il-marda tal-Alzheimer. 44,000 eh, persuna u ħafna ziet fl-Europa Dan jfisser li il moħ imur eh, ikun xi viżit dannu. Nħabba l-popolazzjoni qed anzjana fl-Ewropa żed u żed nies ħajkin affettwati minn din il-marda. Għandna bżonn nikkoordinaw aħjar bejn l-istati membri dwar nixxaqsam riċerka u l-kawżi li jwaslu għad-demansja tip l-aħjar prassi, tip ta' kura li nofru, dan hija essenzjali il-pis jaqa fuq ħafna drabi fuq il-familji u 50 mil persuna li jihdu fsib id demen dawk li jibatu minn demenz biex nala president jina nixtieq eh, Faħar lil dawk eh, li jihdu ħsibhom u l-soċjetà li jappoġġaw sew dawk li jaffetwati mill-demenzja. Grazie ħafna President. Staqt nagħmel referenza għasur dalli. Huma il-farmaceutiċi l-gbar li qalu illi dawn il-żewġ partit li għandu fidejja imorru flimkien. hija għal-medicina u l-parti l-oħrija bis plastik isek għandek seringa. Imma il-farmaceutiċi tanti għalaw flus li hemm id-biħ it-nejf daqqa l-soċieta Tfaddal ħafna flus tuża din il-ħaġa għal darba tnejn tlieta wa skandlu li l-Kummissjoni tkompli tagħmel referenza għal fast li dal dan il-prodott kliniku għandu eh, jilħa eh, ċertu aspettativi li jixtieq huma. Ija ħaġa ħażina ħafna li ma kellniex risposta ċara għal dan. Meta tant u tant persuni tant eh, ċittadini qegħdin ibatu minħabba il biċċa plastik ma ġietx approvata għaliex nafu dal prodott qatt ma ħoloq eh, problemi seri. Sur Bortolozzi. Grazzi President, onorevoli kollegi. Il-Mart neuro deġenerattiv fostom l-Alzheimer's huwa priorità tas saħħa l-Unjoni Ewropea l-Mart in kwistjoni għandha impatt negattiv fuq mhux biss fuq min eh, jimrat minna ma wkoll qed nitkellmu fuq spejjeż għolja ħafna għal kuri diretti u għal dawk informali il-marda tal-Alzheimer's ma titrattax biss il-personi li qed tibatu minna ma tinvolvi l-daw kollha li qed jieħdu ħsieb il-morda. Għaldaqstantu għam meħtieġ ikon ir-risposta Ewropea għal-problema. Koordinazzjoni globali bej l-Istati membri, sinerġija ta' azzjonijiet konċertati li trattaw l-aktar il-qasam xjentifiku u tar-riċerka u li jerfa' responsabilta u koll jerfa' responsabilta marbuta mal-djanjozi u prevenzjoni tal-kura disponibli anka dawk innovattivi u anka fuq il-firxa ta' informazzjoni fost l-Istati membri fuq il-riżultati mill-ħoqa fiħdan l-istess l-istati membri anka fuq level tarfin. Grazzi ħafna il-kol, il sur Dalli issa. Commissioner? Commissario? Thank you very much. Grazie ħafna, Sur President, onorevoli membri. Xtaqni ringrazzja għal darboħra li lill parlament u lill membri li ħadu il-kelma għal mod kif urew anka impenn fuq dimensja u l-Alzheimer. Saħna nilqaw rekomendazzjoni u rapport tal-Parlament, saħt nieħu din l-opportunità sabiex nisħaq fuq il-fatt il komissjoni kummissjoni għandha pen serju sabiex tagħmel sema biex tindirizza problema tal-Alzheimer's u demenzja dawn il-kondizjonijiet fortunatament huma parti mill-proċess ta' xuħija għal ħafna Ewropej. Jena nemmen li hija responsabilità kollettiva tagħna li naħmu flimkien sabiex nimminimizzaw il-pejs tagħhom u sabiex ninvestu f'innovazzjoni sabiex ikun hemm prevenzjoni, trattament u ikun hemm diagnożi ta' dawn kundizzjonijiet nappoġġa l-istati membri fl-isforzi tagħhom sabiex jaħdmu miqrib mal-Parlament sabiex nindirizzaw il-problema tal-Alzheimer's u dimensi oħrajn. Fuq il-petizzjoni Effect Klein jiena l-ewenet ta' ngħid il preferenza għal l-istqarija tas-Sinjora Manzoni li l-Kommissjoni għandha dmir li eh, dejjem tibqa' biswit iċ-ċittadini, jiena dejjem iva eh, besseb li nkun viċin il-pazjent. Huwa importanti ħafna lija bħala kommissarju responsabbli għas-saħħa illi ma nkompromottix is-saħħa tal-pazjenti li ma noqgħodx nevita ix-xogħol jew li inħaffef proċeduri li għanna fissa seħsa biex niżguraw li kull tamir li ser jintuża f'mod mediku huwa verifikat b'mod mediku u li nassiguraw is-sigurtà tiegħu. Il-kwestjoni hawnhekk mhijiex kif ser nużaw mediċina ma' biċċa plastik kif intqal. Il-kwestjoni għawi illi aħna għandna bżonn l-evidenza klinika illi il-prodott huwa sigur. U biex namlu dan, il-petizzjonant dan il-kas Sir Klein lub illi iwetta studju kliniku fuq 24 pazjent. 24 pazjent. Sa dan il-pod wasal il-test kliniku mitlub. Issa. Għalfejem hemm xi tibta rezistenza sabiex eh, eh, tinata din informazzjoni għal fejn mhux qed iżir dan it-test. Din hija ħaġa li xtaqt nistaqsil. Irridu kunu nafu pereżempju dan il-prodott huwa universali fl-applikazzjoni tiegħu għandu jintuża ma' mediċina oħra speċifika, jintuża ma' tipi differenti ta' mediċina oħra u jekk iva dawn il-mediċini e, jinvolvu dozi differenti hemm mezzi ta' ġustament fit-tamir Jiena li minix espert, ko kelli nuża din medicina dan, affarit li nistaqsik kieku jien. U dan li l-autoritajiet kienu qed jistaqsu lilhom infushom, kienu qed jistaqsu wkoll sabiex tingħata prova li dan eh, din il-mediċina hija eh, sigura għal pazjenti. Hemm proċedura sabiex nassiguraw il-prodott tajjeb għall-użu u mhux se nkun qed nipprova eh, nevita li namel dan. Jena u li ħan neanalizza il-kas, għamiltu dan, kelli ħafna dettalji fuq il-kas, naturalment dawn huma dettalji li kelli nitgħallem minn oħrajn li kienu hawnhekk fil-kommissjoni mill-1987 u meta Sur Klein talab plaqa miħaj, jew il-kabinet tiegħi jiena immedjatament aċċettajt li konna din il-laqa. Il-xef da kabinet tija jinforma tu li l-esti konna laqa sabiex nispiegaw dan u għabat e-mail l-ura fej għamil ħafna kondizjonijiet fostom u għal illi pala bazi ta' din il-laqa il komissjoni tal-Unjoni Ewropea tħallas tal-ispejzi, inklużi l titjiriet u anka l-lukanda fi Brussel għalih u għal-istaff tijaw. Jien ovvjament ma stajx nakkomodaħ. Grazzi. Thank you, Commissioner. Now finally, Mrs. Matthias. Yes, Signora Mattias. Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju, kollegi. Xtaqt nibda billi nirringrazzja il-daw kolla il-itkelmu dwar il-rapport tijaj rapport tal-Parlament fuq dimensi varji u l-Alzheimer's il koll nafu illi situazzjoni hija waħda traġika u li il-marda għada edha tiġi djanjostikata. Għan għajem punt wieħed illi naħseb eh, u importanti, kwestjoni ta' dinjità tal-pazjent. Mux biss il-pazjenti, imma e anka il-familjari dawk il-b'mod formali jew informali qed jħossib il-vitma. Jiena sodisfatta b'dak li qal il-Kummissarju huwa jaqbel anka ma tħassib li esprimejna aħna il-Kommissjoni qed ħares mod favorevoli nir rakkomandazzjonijiet kollha li ressaqna fir-rapport ma tagħmel dak li tista' sabiex dawn jiġu implementati. Nafu li kull darba illi kull jum illi għaddi ifisser li qed naġġixxu ġurnata tartwisq minħabba li dawn kwistjoni sentrum urġenti nafu li għadha l-Parlament se jkun qed vota fuq il-kwistjoni u nittama li rizultati kun wieħed pozittiv. Nittama wkoll li kummissarju iċ-ċittadini tiegħek eh, ittijom dak li għandhom bżonn. Għandhom bżonn iktar minn solidarjetà u appoġġ morali, għandhom bżonn azzjoni speċifika u konkreta. U bla dubju ma jittamaw il-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva inizjattiva li aħna m'għandniex bħala parlament li timplementa dawn il-prioritajiet li nixtieq u naraw marbuta ma' din il-liġi sabiex iċ-ċittadini u dawk li qed issofru ikollhom id-dritti tagħhom rispettati u jiġu eh, trattati bid-dinji ta' rispett li tant eh, jixirqilhom. Grazzi Sinjor Mattias, grazzi Komissarju oħrajn. Il-votazzjoni nagħmlu għada fin-nofsija naddu issa għal ħina mistoqsijiet, ninsabu 28 minuta tard, ħaniprovaw ndaħlu kemm jista' jkun.